introduċejna ċertu regoli partikolari, iddu noqdu attenti illi meta nissiflifikaw għalhekk ma ninsewx dak li tallimna. Grazzi. Grazzi ħafna kummissarju, id-dibattitu malu, il-votazzjoni isiru 15 oħra fi Brussell matul il-laqa tal-plenarja tagħna. Il-laqa li jmiss għal 20 April, it-tlieta, mid-disa sassija mit-tlieta sa 8 nofs u mid-disa sa nofs il-lejl. Il-programm tal-laqa li jmiss ġi publikat u tistaw s-sibuħ fuq il-paġni tal-internet tal-Parlament Ewropew il-laqa għalhekk is ġita ġurnata lejl it-tejjeb u grazzi ħafna l-interpretu. Thank you. It's really well. <laughs> Have managed by, by 11 o'clock? <laughs>